Eh, numru 8 sbarra 2015 dwar appoċ eh, kontinwu tal-Unjoni Ewropea l eredikazzjoni tal-Polo imresqa mill Linda McCaven u disa membri oħrajn kisbu 404 firem u dan ifisser li hemm maġġoranza tal-membri tal-Parlament. Skont ir-regola 136 tar-regola tal-proċedura dana se jiġi inkluż fil-minuti tas-seduta tal-lum bl-ismijiet tal-firmatarji u tintbat lil dawk illi eh,